Okay, colleagues, let's get... Kollegi, nibdow. By welcoming all colleagues and be aware that... Nilqaw l-kollegi kolla u għanna ċittadin Ewropew ħafna u għawihet mill-lisba ċittadini Ewropej li għatrajt ħafna zmin. He will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 Nadu għal laqa tal-koordinaturi u l-ewwel punt kien l-agenda għal l-ewwel laqa ta' Novembru, 19 ta' Novembru. U l-koordinaturi qablu illi jagħmlu opinjonijiet fuq il-regolament Brussel 2 u dan ġi attribwit mill snd U żewġ proposti fuq it-trattat ta' Marrakesh u koll il-Kumitat Leġislativ huwa il-Komitat Juri. U aħna deċidejna namlu opinjoni fuq regolament u daġi moti lill-IPP. Le, tajt, l ħodor tajt il-President. U il-direttiva fisem l-IPP. Mela fuq ir-rakkomandazzjonijiet kontestati aħna adottajna bil-forma li proponitin bċi edizzjoni la u korrezzjonijiet fuq it-talba <coughs> fuq il-punti B ir-riżultati jiġu komunikati bil-miktub għax hemm ħafna minnhom u għamżon li tarawhom kollha. Ir-rapport ħati għaj fuq żewġ kwistjonijiet li kienu orali żewġ kwistjonijiet laqa mal-President tal-Parlament fuq ismih li kellna f'Ġunju u għamilt rapport ukoll fuq il- accc CCC mal-kolleġ tal-komissari illi saret il-ġimali għaddit fi Strasburgu Fu il-smiħ pubbliċi u l-fact-finding fl-ewwel sitt xhur tal-2017 saret deċiżjoni li jkun hemm mini hearing flimkien mal-Libe fuq il- Eh, fuq ċittadini bla stat u anki fuq zida kontra il-diskriminazzjoni mm, kontra minoranze. U anki mm, eh, aspetti differenti ta' diskriminazzjoni fl-Unjoni Ewropea, kif ukoll illi nerġgħu niristabilixxu l-fiduċja ta' ċittadini fil-proġett Ewropew. U għamilna anki headline pożittiv li ġie adottat mill-koordinaturi mela essa fitxu dawn il ujew għal dawn ismi fl-2017. Deċtejna li namlu anki fact-finding eh, fi Spanja fuq it-tfal eh, li tilfu u fil-Izvezja. ħafna drabi il-numru ta' sikurezza soċjali huwa diffiċli li wieħed ikollu speċjalment f'sitwazzjonijiet transkonfinali, speċjalment fuq dak li għandu xaqsam ma' tfal, mżonni tal aktar, ma' fuq il-fracking. Il-petizjonijiet fuq il-fracking id-diskutenjom fl-ulju <clears throat> u bħala follow-up il-koordinaturi deċidew jagħmlu opinjoni jekk hemm rapport ta' inizjattiva jew mill-envi jew mill-litre. U fuq il-peti portal id idejna. illi għadni kif taċ informazzjonijiet u kull minn għandu bżon iktar informazzjoni jista jitlobom minn is segretarjat U dan huwa kollox. Ma nista nistaw naddu għall-agenda tal-lum. U l-ewwel net għandna il-vot fuq l-opinjoni fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet fondamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2015. E, nittama li kolla entkom daħaltu l-karti tal-vot fil konsors li għadkom u dirkom. <clears throat> Tajjeb, mela issa nistaw għandu għal-vot direttament. Emenda ta' kompromess A. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Għadda l-kompromess. Emenda 27. Favur. Taqa, għandkom raġun. L-emenda 28. Favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Emenda 29. Favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Emenda 30 favur kontra astenzjonijiet namlu verifika il-votazzjoni miftuħa Il-votazzjoni maluqa Le, għadek ma votajċ? Le, xdara? Il-magna ma taħdimx. E, il-karta ma taħdimx. Mela trid tajdinna tista' torli dejk. U f'kull każ l-emenda hija adottata. 31 favur kontra astensjoniet għaddit. Compromise amendment B in favor. Emenda ta' kompromess B favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 37, żewġ partijiet l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur, kontra, astensjonijiet m'għaddietx. Tajjeb, mela nikkontrollaw il votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. vota votazzjoni magħluqa. Mela, ġiet approvata. Emenda ta' kompromess ċe favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 45 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 46 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda ta' kompromess de favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 55 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 56 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet 57 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda ta' kompromess E favur kontra astensjonijiet għaddiet. Dawn kolajja u issa. Emenda 68 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda ta' kompromess E tajt il-President, anzi F tajt il-President. Daw favur, daw kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda 77 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet m'għaddiex. 78 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 79 tridu tikkontrolla fuq 78 tajjeb niftħu il-votazzjoni. Għadazzjoni miftuħa. Għadazzjoni maluqa. Għaddit. 79 favur kontra astensjonijiet għaddit. 80 favur kontra astensjonijiet għaddit. 81 favur kontra astensjonijiet għaddit. Għaddit. Grazzi, għaddiet, ħadżbaljena, għaddiet, però ejja niverifikaw sabiex inkunu ċari, 81. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet fil-fat. 82 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda ta' kompromess ġe favur kontra astensjonijiet għaddiet 87 favur kontra astensjonijiet għaddiet 88 favur kontra astensjonijiet għaddiet 89 favur kontra aħjar nifverifikaw għadin votazzjoni miftuħa Votazzjoni magħluqa għaddiet. Emenda design favur kontra astensjonijiet m'għaddiex. Emenda ta' kompromess akka favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 96 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 97 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 98 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda ta' kompromess i favur kontra astensjonijiet għaddiet. 101 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Aħjar namlu verifika. Niftaħ il-votazzjoni fuq emenda 101. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddit. 102 favur kontra astensjonijiet għaddit 103 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 104 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Il-premessi emenda 2 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 4 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 3 favur kontra Astenzjonijiet għaddiet emenda wieħed l-ewwel emenda favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda ħamsa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda sitta favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Seba favur kontra astensjonijiet għaddiet. 8 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 9 favur 9 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 10 favur kontra astensjonijiet għaddiet 11 favur kontra astensjonijiet għaddiet 12 favur kontra astensjonijiet għaddiet 13 favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda ta' kompromess je favur kontra astensjonijiet għaddiet 18 favur kontra astensjonijiet għaddiet satax favur kontra stensjonijiet għaddiet issa l-vot finali mm, votazzjoni nominali. Il-votazzjoni magħluqa. u kien hemm appoġġ kbir. Grazzi ħafna għal dan. Tinsewx

I believe that people there are... Naħseb illi dawk li mhux se jibqgħu fil-kamra għandhom jitilqu issa fis-silenzju. Il-komplement joqogħdu bil-qelek kemm jista' jkun So, the next item on the agenda is the fact... Il-punt li jmiss fuq l-agenda il-żjara għall-Slovakkja fact-finding visit illi saret bejn is-17 u 23 ta' settembru din is-sena ftit tal-ġematilu. Dan huwa rapport orali aktar tard imbagħad se jkollna rapport dwar dan xi kliem ta' informazzjoni aħna morna ġewwa Bratislava fi Slovakkja u din iż-żjara saret ta' bażi ta' petizzjoni illi aħna irċivejna fl-2012 ġiet preparata permezz tal laqgħa mal-Kummissjoni Ewropea u studju illi ġejna provduti mid-Dipartiment ta' Politika ċeħ dwar l-użu ta' fondi strutturali tal-Unjoni Ewropea f'ċentri residenzjali fuq terminu ta' żmien twila persuni b'disabilità fl islovakkija il-żjara fl-opinjoni tiegħi kienet ta' suċċess kbir, kienet effiċjenti qasira u kien hemm ħafna kooperazzjoni eh, naħa tal-partijiet interessati kollha l-NGOs għad dizabilità f'Ġeruslovakkja l-awtoritajiet tal-gvern u il-nies involuti fil-ġestjoni ta' kuljum tal-faċilitajiet li żorna tawna l-opinjonijiet fuq il-kwistjoni. Aħna morna fit tibi differenti ta' faċilitajiet Daker center, faċilità illi timpiega nies b'diżabilità kienet fil-verità eh, tea house żgħira, restaurant żgħir u aħna minna dan sabiex eh, niftħu l-opinjoni tal-membri delegati tal-faċilitajiet kif jistaw kunu. Umbat zorna istituzzjonijiet, istituzzjoni għanzi residenzjali fuq termin ta' żmien twil bil-130 irġiel illi ilhom jiexu tal-bini ħajjithom kollha u maqsumi f'gruppi ta' sitta f'kull kamra. Is-servizzi huma rari ħafna u irrid isir ħafna iktar sabiex jimxu minn ħajja istituzzjonalizzata għal persuni b'diżabilità għal ħajja fil-komunità dan huwa proċess illi qed isir bħalissa, però il-progress fl-opinjoni tagħna u fl-opinjoni tal-partijiet interessati kollha huwa wieħed bil-mod ħafna għalhekk irrit isir ħafna xogħol sabiex niżguraw il-ħajja ndibedded għal nies b'diżabilità. Hemm ukoll il-kwistjoni dwar il-kapaċità legali tan nies b'diżabilità. F'Lulju tal-2016 din is-sena leġiżlazzjoni ġdida eh, tresqet li tippermetti il-proċess illi nataw lura id-drittijiet legali lil dawk in-nies illi ġew imċaħda minn dawn id-drittijiet minħabba min id-diżabilità tagħhom. Dan huwa xogħol li qiegħed għaddej għandu x'jaqsim għal kodiċi ċivili illi ma tappoġġax id-drittijiet ta' nies b'diżabilità u e, għalek edha f'kunflitt ma' artiklu 12 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Magħquda ta' Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità Hemm ukoll id-drittajiet ta' privatezza ta' nies b'diżabilità li jgħixu f'istituzzjonijiet, aċċessibilità ta' servizzi, prodotti u suq tax-xogħol. Hemm pass bil-mod ħafna ta' deinstituzzjonalizzaliżmu. u il- l-attivitajiet ippjanati taħt il-proġett nazzjonali rivedut tal-perjodu sal-2020 jinkludu inqas minn 10% tal-861 istituzzjoni ġewwa l-Slovakkja. Għalhekk irridu naraw iktar f'termini ta' inklużjoni soċjali ta' nies b'diżabilità u aktar eh, attività min-naħa tal-gvern hemm bżonna sabiex eh, ikun hemm promozzjoni ta' determinazzjoni autodeterminazzjoni. Irridu jinkludu wkoll nies b'diżabilità fil-proċess hemm l-slogan Nothing about us without us. Ma jsir xejn dwarna minarina. Nista' nitkellem ħafna dwar dan, però ir-responsabilità qiegħda f'idejn il-Kummissjoni Ewropea bħalissa. Rridu nibnu fuq il-feedback ta' NGOs għal persuni b'diżabilità attivi ħafna u kompetenti ħafna jistgħu jagħmlu bidla u jistgħu jaqtaw il-fondi tal-Unjoni Ewropea illi mhux qegħdin jużatu qed jintużaw b'mod korrett għaliex dawn iridu jintużaw eh, għal dan il-proċess il-bidla fil-paradigma trid isir ukoll fis-Slovakkja. Mela, il-gvern Slovak ukoll wiet illi jinformana fuq bażi regolari forma bil-miktub eh, dwar il-progress fuq il-istituzzjonalizmu fir slovakkija u jkun hemm integrazzjoni x-xirqa u tamalar għal nies b'diżabilità fil-komunitajiet. Ir-rapport qiegħed isir u qed nistennew li niddiskutuh fil-Kumitat peti fil laqgħa ta' novembru. Miġdijt nixtieq nirringrazzja lill kollegi illi ġew maħna ġewwa għalli slovakki u wkoll nixtieq nirringrazzja ħafna lis segretarjat speċjalment Rita DNS illi għamlet dan ix-xogħol kollu ippreparat e għal laqgħa u qed tagħmel ħafna xogħol sabiex ikollna rapport. Grazzi ħafna u grazzi lill kollegi specialment l-pal illi ena mux bis sabiex ikonna ċess għannis illi kellna bżon, pero sabiex ikonna veduda sabiħa ta' Bratislava hija belt interessanti jekk qatt ma żortuha ħuddu l-opportunità issa waqt li hemm il-Presidenza tal-Slovakkja u provaw morru Bekk nadi għall-ewwel petizzjoni tal-lum, punt 17, petizzjoni 694 tal-2015 minn Estratja Kamburi li għanda 108 firma fuq ksur allegat tal-liġi tal-Unjoni Ewropea u ftejmet tal-Unjoni Ewropea dwar il-loti ta' kuntratt ta' żvilupp ta' żona kbira ta' art fuq is-sit tal-ex aeroport Elini Fatika. Nilqa l-Kummissarju, l-Kummissjoni għanzi, u naddilek il-kelma, emmek. Nilqawk. żewġ petizzjonanti preżenti Inti għattilna illi n-informawkom u eh, aħna għadnilkom illi hemm issa tnejn minn nies żewġ petizzjonanti. Is-sur Prassa se jibda. Tajja pwis, mela sa tibda inti. Fidejk. il barnof Senari tajjeb, Sinjuri Deputati, il-petizzjoni tagħna tirrigwarda żona ehm, ta' 620 ettari eh, fuq il-kosta ta' Ateni din il-bidla fl-użu tal-art u huwa skandalu ekonomiku imma wkoll ambjentali pajjiżna għadda għal taħt proċess issa ta' sorveljanza ekonomika u l-użu ta' dan il-sit imbidel issa minar ma ħatta ta' kas il-danni ambientali li jistaw isiru fatteni hemm ftit ħafna spazju aħdar li ma jistax jimbena għal kull ċittadin. Timi maħtu ta' jperbinetan sta' trija dis, ke dio birognomone spori se o isagelias di Azoras, se namisi ke dio koma trija dis. U kienem inkjesta li infetħet mill-prosekutur, skużawni għalli xina għat nġri ħafna jgħat il-kellima xwandu xħin. il-ksur ta' l-artiklu 107 ta' trattat dwar it-ħaddim tal-Unjoni Ewropea u l-ksur tal-prinċipju ta' trasparenza u gwaljanza ta' trattament u ta' kompetizzjoni eh, ġew eh, prezentati wkoll f'din il-petizzjoni jimbidlu il- eh, prinċipju ta' dan il-ftehim u kien hemm ukoll għajnuna mill-istat l-motija lil dan il-persuna. Jiġifieri saru preferenzi li jistgħu jawġu il-kompetizzjoni qed jinkisser ukoll il-prinċipju ta' trasparenza u eh, affarijiet li ma kinux inklużi fl-offerta oriġinali Eh, tantu hekk illi issa persuni oħrajn xorta ma jistgħux jippreżentaw l-offerti tagħhom. Mbagħad kien hemm il-kuntratt tal-twellija għal 99 sena li ingħata 100% tal- l-isħma ta' din il-kumpanija l-Niko ingħataw l xerrej. Imma fil-bidu kien maħsub illi Eh, u kellu jirċivi 70% tal-isħma u l-bqija 30% e l-oħra kellhom ikunu ta' proprjetà pubblika. Umbat tfassal qatt leġislattiv li permezz tiegħu se jinħolloq se tinħolloq entità li tingħata il-kompetenza illi tiġġestixxi dawn l-ispazji pubbliċi u hemmhekk se inkluż ukoll dispożizzjoni li tagħti lil din l-entità il-liċenzja illi jiftħu każinò. il prezz illi uh, prezzoli li jridu jħallsu l-entitajiet pubbliċi għal dak tamir li se jkun hemm hemmhekk ix-xerrej se jkollu u ukoll f'ċerti każijiet bħal pereżempju f'każijiet li eh, eh, jinsabu pereżempju f'dalijiet arkeoloġiċi infakkarkom illi hawnhekk hemm tliet bliet uh, tal-Greċja antika uh, ma' speċjali il-ħin, skużawni illi ma nistax nagħti iktar informazzjoni. Grazzi lilek tajt il-President u issa nagħti l mikrofonu lis sinjura Tamburi. Issa, minħabba id-dejn il pajjiż tagħna qed jikser il-liġi komunitarja dan l-aħħar kena imbijaw il-zona ta' il-Nikons et niksru il-direttiva tal-2001 barra 4 u design u anki il-konvenzjoni ta' Arhus u ħanajdilkom kif. il għal darboħra dana huwa dinja kwistjoni ta' bidla tal-użu tal-art. Dinja liġi speċjali mhux li mhux qatt amministrattiv. il-fatt li il-proġett ta' żvilupp ta' iliniko iniko mhux qatt amministrattiv skont il-liġi imma ħarġet liġi speċifika ma jfissirx li l-istat Grek ma jriċ eh, ikompli jirrispetta id-direttiva 2001-42 għallu imbagħad hemm regolament azzjoni ta' din il-liġi speċjali huma konkreti u jgħidu. Potun sovarus kindinos για το φυσικό περιβάλλον nitkellmu dwar dak kollu li jista' jkun ta' riskju għall-art, għall-kosta u anke għall-biodiversità. Hemm l-impatt ukoll il-studju tal-impatt eh, ta' dan il-pjan li missu sar qabel ma ħarġet il-liġi u mhux wara għaliex dak kien il mument biex jiġu studjati soluzzjonijiet alternattivi u biex nevalwaw il-konsegwenzi u niformaw il-pubbliku jkonna konsultazzjonijiet mal-pubbliku. Ksur ukoll ta' direttiva d-design fuq il-protezzjoni tal-habitats naturali għaliex dawn l-interventi fuq 3 km u nofs il-bidla ta' l-użu tal-art se teqret habitats importanti eh, fejn uh, li uh, fejn tikber il-Posidonia. Eh, jiena kontu kol battilkom video il-ċentru Grek ta' riċerka marittima għal frapport li l-biodiversità ta' u l-ekosistema marittima fil-Greċa kienu bizet illi ninkludu u koll il-reġjun tal-natura. Imma hemm parti zaħira minna lija inklusa Dan ir-rapport taċ ċentru Grek ta' riċerka għal u koll illi din iż-żona hija hotspot tal biodiversità li għandha tkun imħarsa. Parra minn hekk kontra dak li hemm miktub fid-direttiva fuq l-ilma fejn l-istati membri jridu jiżguraw illi jkun hemm kwalità ekoloġika tajba ta' l-ilma l-ilmijiet kollha tal-pajjiż minn issa sal-2020 Dan l-intervent se jnaqqas il-kwalità tal-ilma. Il-tielet violazzjoni il- il-konvenzjoni il ta' Firenze et jimbnew u koll il-high il rises ħafna appartimenti edin niksru u koll il-direttiva dwar il-protezzjoni tal-patrimonju eh, ambientali. għalix dan is-sit kien fil-fat meqjuż bħala sit arkeoloġiku għalhekk qegħdin niksru wkoll il-Konvenzjoni il ta' Granada fuq il-wirt arkitettoniku il-kellima edha titkellem taġġel wis u l-interpreti ma jistawx il-laħqu maħħa. Issa ikolli intom tkellimtu 8 eh, minuti u intom tajtkom 5 minuti imma jina irrit eh, najdilkom illi l-Ateni mandiġ bżon aktar bini, l-għanda bżon iktar eh, kazinojiet, laqas eh, iktar high rises. Din iż-żona jisima il-iniko u jekk issir ħsara l din iż-żona itkun ħsara li ħadd ma jista' l lura. Now uh, we will give the floor to the Commission. Issa ser nagħdi l-kelma lill kommissjoni Sabiex ikolna aġġornament Grazzi, Signora President. Jiena fil-qossor se nitkellem fuq punti ambientali qabel ma nagħti l-mikrofon il-kollegi tiegħi eh, li se jitkellmu fuq aspetti marbutin mal-kompetizzjoni. Il-Kummissjoni ħadet nota tal-informazzjoni li taw il-petizzjonanti jrid inserħilhom moħħhom li il-Kummissjoni taqbel magħhom fuq eh, l-importanza ta' dan il-proġett il illi irrit jinbena jiena rrit ninċara xi punti l ewwel il-leġislazzjoni ambjentali tal-Unjoni Ewropea ma tapplikax fil-moment tal-firma ta' kuntratt ma' operatur privat. Tini net il-leġislazzjoni ambjentali Ewropea ma tippermettix il-Kummissjoni illi tinfluenza it-tip ta' pjan għal proġett li eventwalment jintazel għal l-ex aeroport ta' jew jekk dan il-proġett għandu ikun privatizzat jew le. Dawn huma affarijiet li jaqgħu fil-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali għalhekk il-Kummissjoni se tara li l-komponenti kollha rilevanti tal-leġislazzjoni ambjentali se jkunu rispettati qabel ma tittieħed deċiżjoni eh, finali mill-autoritajiet kompetenti xi fisser dan. Ifisser l-istudju tal-impatt ambientali skont id-direttiva 2011 eh, tal-1 u 92 eh, irrit jitwetta u dan qabel ma tittieħed deċiżjoni finali u f'dan fil-kontesta dan l-istudju li l-autoritajiet iridu jiverifikaw fid-dawl tal-informazzjoni xjentifika u ta' natura oħra li kollom għad dispożizzjoni tagħhom smajt eh, li eh, semmew rapport ta' Kepe li u ukoll irid jitqis u l-awtoritajiet gregi. Eh, jikkonkludu x-xogħol tagħhom u l-istudju tal-impatt. Issa jekk l-evalwazzjoni tal-impatt turi illi se jkun hemm xi ħsara lil żoni ta' natura 2000 iridu eh, dan id-dinja eżigenza komplementari li trid eh, sir raġuni ewlenija għal din it-talba għalli il-proġetti jistaw jiġu konklużi anki jista' jsir kontra direttiva anki il-sihsara l-habitats naturali u fl-aħħar net għabbażi tal- eh, l-informazzjoni li għanna bħalissa il-direttiva 2001-42 fuq l-effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent għalissa miex applikabli madana kollu aħna se nżommu majnejna fuq is-sitwazzjoni għaliex il-liġi il liġi Eh, Griega ta' l-2012 li semmew ukoll petizzjonanti kella l-autoritajiet Griegi ikollhom ukoll jagħmlu evalwazzjoni ta' impatt strateġiku Biex nikkonkludi mbagħad fuq l-aspetti ambientali irrid ngħid li l-Kummissjoni qiegħda żomm f'moħħa l-pjanijiet u proġetti li dana jista' jkun jinkludi u l-informazzjoni li tawna il-petizzjonanti huma importanti ħafna. Il-Kummissjoni ratu ukoll li Eh, da il-rikorsi saru qoddim il-rati gregi għalek issa rridu segu l-evoluzzjoni ta' dan id-dossier anke minħabba l-fat li l-imħalfin nazzjonali rridu japplikaw il-liġi komunitarja. Grazzi. Concerning the state aid uh, concerns, dwar tħassib dwar il-għajnuna statali, eh, tħassib imqajjem il-petizjonant, il-Komissjoni trittajt li f'dan il-kas irridu nżguraw li stati membri ma jaffettwawx il-kompetizzjoni billi jagħtu vantaġġ selettiv lil xi kumpaniji mhux ir-rwol tal-Kummissjoni li tevalwa e, jekk id-deċiżjoni tal-Stati membri u xirqa. Il-Kummissjoni hija kompetenti biss sabiex tiżgura illi e, dan ma jaffettwax is-sitwazzjoni ndaqs fil-suq billi tagħti għajnuna statali lil xi atturi. L-għajnuna statali għandha bżonn erba' kundizzjonijiet sabiex ikun hemm għajnuna statali miżura trid tkun imputabbli għall-istat, taffettwa rizorsi tal-istat, trid toffri vantaġġ selettiv li xi kumpaniji u trid taffetwa jew tirriska li taffetwa l-kompetizzjoni u l-kummerċ bel-istati membri jekk dawn il kondizjonijiet jew waħda minn dawn il kondizjonijiet mhux ma jitlaħqux m'hemmx każ. Kien hemm organizzazzjoni ta' sejħa l-offerti u inatat lil żviluppatur tal-art ma kenix il-menti dwar il-bej u l-ebda kompetitur ma qal illi kien hemm xi eh, nuqqasijiet fil-offerta tal-offerti fil-offert sejħa l-offerti. Kien hemm mistoqsijiet li għajmu mill-membri tal-Parlament fil-2014 aħna investigajna il-kwistjoni, aħna għajjimna mistoqsijiet mal l-awtoritajiet Griegi darbtejn fil-2014 u kmini fl-2015 kellna kjarifiki min-naħa tal-awtorijiet Griki u wara dawn il-konklużjoni tagħna kienet illi ma kienx hemm tħassib u ma kienx hemm bżonn illi ninvestigaw iktar il-kwestjoni għalfejn il-beħ ta' assi pubbliku assi pubbliċi fil-forma ta' sejħa l-offerti fejn il-assi huwa huma mibjuħi għal l-ikbar Eh, skont l-ikbar offerta, l-assissi l-min jgħamil l-offerta minna ma jkun hemm vantaġġ. Il-Kummissjoni ma kellha l-ebda il-ment minn eh, kompetituri jew oħrajn illi għamlu offerta ma konniex konxi minn xi eh, litigazzjoni fuq level nazzjonali għalhekk fl-assenza ta' elementi konkreti li juri li kien hemm problema bil assejħa tal-offerti u il-prezz ma jirriflettix il-valur tas-suq tal-assi, aħna sibna me kħanxem hemm raġuni għalfejn investikaw il-kwistjoni ulterjorment. Aħna rajna il-vantaġġi għall-kumpanija u l-awtoritit Griegi għallu li ma kienx hemm eżenzjonijiet wara l-privatizzazzjoni u ma kien hemm l-ebda arranġament ta' taxxa speċjali għal min ser jiżviluppa l-art għalhekk anki hawnhekk ma jidhirx li hemm xi tħassib l-għajnuna statali. Grazzi ħafna. Għanna u koll l-autoritijiet Gregi għawek, is-sur Orzozitis, membru tal-Parlament Grek li qed jirrappreżenta l gvern Grieg. Nadilek il-kelma mhux iktar minn erba' minuti, tlieta erba' minuti. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura President. Sinjuri, jiena hawnhekk qed eh, nirrappreżenta l gvern Grek u b'mod konkret il-Ministru kompetenti jew responsabbli. Aħna qed nitkellmu dwar żona ta' 6 miljun metru kwadrat kwadru eh, li kienet green area imma fis-snin fejn eh, Greċja setat toħloq dan il-proġett issa għalqu u issa dejjem minn kriżi. L-gvern ta' qabel tal possibilità li eh, wieħed juża jew jipprivatizza din iż-żona pubblika. Aħna ħadna eh, tatlajna fil-gvern fl-2015 u eh, irritna il-kontrat li kien iffirmat mill-gvern ta' qabel u iva aħna tejjibnieh. Aħna zidna elementi ta' installazzjonijiet pubbliċi li ma kienux fost eh, l-obligi fuq xerrej u, u il-prezz et joqrob lejn il-200 u 500 miljon euro. Issa darba daġi ċekjat u approvat għandhom raġun il-rappresentanti tal-Kommissjoni fu l-aspetti ambientali eh, l-sforz illi sar kien propju illi provajna nżommu 51% ta' zona bħala green area, aċċessibbli għal ċittadini kollha. U anki il-żona fuq il-kosta ta' tul ta' 3 km u nofs. Irrit eh, intenni li fost l-obligi ta' l-investitur hemm ukoll eh, l-obligu illi eh, jevita illi jivjaġġaw bil-karozza l-ek se jkunem network sħiħ ta' toroq Eh, eh, għamnek jiexu ħafna nis u jaħdmu madwar 700.000 eh, ruħ. U mbagħad hemm dan il-park li se jingħata aċċess għal ħafna nies minn minn madwar. Nafu li hemm ukoll ftalijiet arkeoloġiċi, però aħna għandna dipartiment responsabbli għall-arkeoloġija li huwa stret ħafna hemm biss sebajn jum biex dan il-fdalijiet arkeoloġiċi eh, jiġu irtirati u miġbura. Issa dan se jkun se jsiru 110 tijiem għalhekk eh, tingħata wkoll ċertu flessibilità li hija limitata għal 5% tal tal-żona mibnija. Zewċ miljoni u nofs ta' metri kwadri mux etnajt li dana huwa xie proġett zaħir, le, assolutament, imma zammejna <coughs> il-proporzjon aħjar minn dak li kienem fil-ftejm qabel. Hemm din il-flessibilità sa' 5% tal-żona e, u din tista' titnaqqas ukoll u raġuni għalfejn l-investituri għażlu il-Greċja huwa propju għaliex hemm dan l-ambjent tant ftalijiet arkeoloġiċi għalhekk il-deċidew li jiġu hemmhekk qed isir sforz qawwi biex jinżamm bilanċ f'dan ir reġjun eh, għalmenu kemmu possibbli illi dan isir. Wa veru se jinħolqu postijiet ta' xogħol għal persuni illi qegħdin ibatu ħafna f'pajjiżi f'dan il-perjodu. Grazzi. Thank you very much. And now I open Grazzi ħafna issa niftaħ il-diskussjoni għal membri u l-ewwel net għandi l-sur Kundis. Nadilak il-kelma. Grazzi ħafna, Signora President, jiena edha jiet hawnhekk anzi f'żewġ ruoli jiena direttament eh, affettwat minn dawn il-sviluppi jekk tidħol il-ġewwa fil-mappa tara d-dar tijaj. U għandu wkoll esperjenza da dan it fuq eh, bażi ta' kuljum eh, għandhom impad dirett fuqi. u koll MEP għal kostituenza Griega. Għalhekk irid nindirizza il problema Nista nifhem għalfejn il-gvern iddeċieda illi eh, jaċċetta il-proposta jiena nista' nenfatizza illi il Kumitat tal-Petizzjonijiet għandu reputazzjoni tajba fost l-opinjoni pubblika Griega għaliex eh, indirizza l-kwistjonijiet li tres u eh, b'mod sensittiv aħna smajna l-argumenti tal-petizzjonanta dwar il-ksur differenti ta' liġi ambjentali Ewropeja primarja u sekondarja. Nixtieq nikkummenta fuq ir-risposta tal-Kummissjoni u il- risposta tal-kollega mill-gvern Grek li l-Kummissjoni rrid ngħid li m'intomx eh, korretti. Hemm ħafna hemm storja twila u dak li rridu nevitaw huma diffikultajiet illi joħorġu mill leġiżlazzjoni antika illi kienet tajt illi hemm rrit ikun hemm pjanijiet ambjentali strateġiċi. Mbagħad il-Kummissjoni qalet li kien hemm numru ta' kwistjonijiet li kienu applikabbli biss għal rati Griki, però nixtonejt il-kom esperjenza tiegħi mal-rati Griki illi dak illi qalet il-petizjonanta hemm tliet pilastri hawnhekk informazzjoni, parteċipazzjoni u appell quddiem il-qorti. Din il-leġiżlazzjoni inkitbet sabiex tibdel in-natura tal-awtoritajiet tal-awtoritanzi ta' supervizjoni illi setet tiegħu deċiżjoni fuq din il-kwistjoni. Dawn l-abilità ta' dawn il-korpi li edukazzjoni ġiet irrifjutata. Qed nitkellmu dwar għajnuna statali minn għadha eh, eh, il-Kummissjoni qed titkellmet dwar għajnuna statali. Entità waħda biss setet ikolla parti f'din il-proċedura mux vera kien hemm kompetizzjoni jew ksuf fil-għajnuna statali kien hemm president anzi kien hemm preċedent fil-Greċja fil kwestjoni ta' port fejn kien hemm tax breaks u konċessjoni oħra. U wara snin, il-Kummissjoni qalet li l-leġiżlazzjoni eh, kienet eh, kien hemm ksur ta' leġiżlazzjoni. Skont ir-rikjesta tal-petizjonanta irridu nsibu risposta għal dan is-suġġett. Interessa ħafna nies jiena nissuġġerixxi lill kumitat iqajjem mistoqsija orali lill-Kummissjoni sabiex ikun hemm diskussjoni fil-fond ta' dan. Il-Kummissjoni trid tagħti iktar mir-risposti li tagħt illum u tgħidilna jekk l-obġezzjonijiet tal-Komitat tal-Peti huma validi. Grazzi, Sinjura President. Jiena wkoll irrid imur lura għal dak li għattinti fil-bidu Interessanti ma fl-istess ħin hija ħaġa inkredibbli li eh, qed naraw illi għaw membru li qed jirrappreżenta il-gvern ta' pajjiż. Eh, dana għandu seta differenti f'dan il-komitat qed narraw il-Ministeru rappreżentat mill-Ministru, Segretarju tal-Istat, eċċetera, ma ħaġa pjuttost stramba li il-Gvern qed jagħti l-possibilità li l-membru tal-Parlament jirrappreżentah. Jiena naħseb illi dan imur kontra l-Kostituzzjoni membru tal-Parlament ma jistax jirrappreżenta il-Gvern Grek dan fih innifsu huwa ksur tal-prinċipju ta' separazzjoni tal-setat hija ħaġa stramba ħafna jattini darba illi il-gvern Grek ma jiġix qudiem il-kumitat tagħna. Eh, kenna każ ieħor u eh, fl-aħħar il-gvern Grek ġi rappresentat mill-deputat Grek li wassal il-messaġġ tal-President tal-Parlament li hu stess kien qed jirrappreżenta l-pożizzjoni tal-Parlament eh, tal-Gvern Grek. Il-Kummissjoni qalet illi kien hemm diġà żewġ mistoqsijiet fl-2014 eh, eżaminatom qalet illi ma kienx hemm problemi kbar Eh, Jena rritnajt ngħid il-Kummissjoni li hemm liġi ġdida li definiet il- il-trasferiment ta' soċjetà ah, ta' kumpanija anonima f'kumpanija privata. Għalhekk normalment fil-Greċja wieħed iħallas 13% tal-VAT hemm il-prezz ta' trasferiment u mbagħad eh, prezz eh, ieħor fuq il-valur eh, miżjud. Hemm direttiva tal-2011 illi ġiet votata biex teżonera il din il-kumpanija l ġdida dawn l-investituri biex ngħidulhom hekk illi xtraw din il-kumpanija u dawn ġew eżentati mit-taxxi kollha fuq il-dħul kollu ikun xikun il-sors tijaw. Għallek huma mumiex se jħallsu taxxa. la uh, assigurazzjoni, firma tal-kontratti, etc. Fil-Greċa din hija problema reali meta wieħed jitrasferixxi uh, bini E, e, hemm daw daw l-affarijiet kollha li jridu jitħallsu, imma dawn l-investituri għalla jbierek huma eżentati e, dana mux allura ma jitqis għajnuna mill-istat il-liġi li jem fisseħ bħalissa hija liġi ta' l-1953 li tati il-possibilità li kunem din l-eżenzjoni fiskali hija din il-liġi li qed eh, tiġi eh, msemmija hawnhekk f'dan it-trasferiment tal-proprjetà liġi ta' eh, ta' 26 ta' l-1953. Ej, mela, araw l-affarijiet flimkien issa u taraw umbat li iva hemm violazzjonijiet mhux le fit-28 ta' Mejju jien għamilt mistoqsija lill kummissjoni fuq din il-kumpanija l-Kummissarju Vella kien għalli illi jekk l-awtoritajiet nazzjonali iħossu illi hemm għajnuna mill-istat jinformaw lill-Kummissjoni din ħaġa inkredibbli. Meta jien għamil din mistoqsija għamilta sabiex intom tiċċekkjaw jekk hemmx eh, għajnuna mill-istat, mhux l-istat li se jiġi eh, li l nnifsu li qed jagħti l-għajnuna mill-istat. Issa intom qegħdin taraw bajnejkom stess eh, għadha kif ġiet votata din il-liġi għal għatwellija Għalhekk hemm bżonn li teżaminaw dan il-każ. Iva se nagħlaq, Sinjura President, issa fuq dak li għandu x'jaqsam l-ambjent. Jiena wkoll kont għamilt mistoqsija lis survella l-Kummissarju u għalli xi ħaġa konkreta ħafna ma nafx kontu kontux rajtuha. ma nafx jekk id-DGs differenti tal komissjoni titkellmux bejnietkom. Eh, intom għattu li hemm eh, ċerti obbligi u dak kollu li hemm fid-direttiva 52 u 40, eh, etc. Dak il-kondizjonijiet kollha jridu jkunu rispettati u eżaminati qabel ma jibda x-xogħol. Eh, jiġifieri l-affarijiet iridu jkunu eżaminati u miflija bir-reqqa. Importanti li jkun hemm il-kontrolli għalhekk jiena issa nipproponi li din il-petizzjoni tibqa miftuħa, niproponi u koll illi il-Kommissjoni tmur fil-post flimkien ma' il-Kumitat Peti, jekk tixtiequ, għal biex intom taraw eżattament x'inhu għaddej hemmhekk, aħna nafu x'inhu għaddej, imma sa' biex kulħadd jara x'inhu jiġri, u mbagħad il-Kummissjoni għandha tqis ukoll da kollu li ntqal illum fuq l lajnuna tal-Istat u l ezonerazzjonijiet fiskali jitolbu spjegazzjonijiet mill-Gvern Grik Sinjura President, din hija kwistjoni illi aħna inna nitkellmu dwara, inna niġbdu l-attenzjoni għaliha huma kondizjonijiet illi ġew imposti mill-kredituri fuq il-Greċja u aħna għanna nopponu dak li ġi qed proposti sa qegħdin ngħidu li rridu nagħmlu l-affarijiet għaliex dan jagħmel parti mill kondizjonijiet eh, ta' qabel il-2.1 biljun euro illi kellhom jirċievu. Dinja xi ħaġa li kienet imposta għal dan il-reġun dan it-trasferiment ta' bini li għandu valur enormi imma eh, l-ispejjes eh, ma jikorrispondux hemm dawn l-iksuri violazzjonijiet kollha illi semmenjom diġà, importanti li l-Kummissjoni tevalwa il-sitwazzjoni, il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa. Iva jiena wkoll nirringrazzjak Sinjura Sakorafa. Grazzi ħafna, Sinjura President, eżis kollegi bħal eh, membru kollha prezenti nitlobkom e kjoġobkom tħarsu lejn din id-zona. hija l-iktar li eh, eh, fejn il-prezzijiet u moljien fil-Greċja dak il qed jixtri kull min min jixtri proprjetà f'din il-zona ma jistax jixtri biktar minn 200 2 euro għal kull metru kwadru. Issa, hemm il-gvern tal-xelluk illi qed jiddefendi il-ftejim. Ftejim eh, kollon ta' tip koloniali, wieħed mill-ar ftejmit il qatt ġi firmat minn gvern Grek hemm dan il kuntratt illi nista' fil-fatt nibatulkom pero jina rrit naqralkom parti minnu. Dil-parti li tajt li id-deċizjonijiet tal-Kunsil tal-Istat li jirregolaw dawn id-dispożizzjonijiet kollha huma esklużi minn dan il-ftehim, jiġifieri. Huwa l-istat illi irrit iħallas irrispettivament eh, minn dak illi għajt il-kansil marriċ noqot iktar minn hekk. Marriċ ndejjaqkom issa fuq id-diskussjoni li għadu kif kellna hawnhekk illum, irrid ngħidilkom illi dawn huma petizzjonijiet illi qed joħorġu jibatu il-ċittadini Grigi li qegħdin ibati li qegħdin ibatu u wkoll huma fuq l-ambjent fil-Greċja illi qed sessirlu ħsara. Dana kollu f'pajjiż li qed jipprova jagħmel ħiltu biex joħroġ mill-kriżi. Ħafna ċittadini Griegi eh, diġà rrikorrew il-qorti, għamlu petizzjonijiet, di mhix kwistjoni ta' politika umma iċ-ċittadini illi qegħdin jitkellmu. U dana jurina biċ-ċar, Sinjura President, li aħna rridu niġġieldu kontra dan il kuntratt skandalus u dana għal-ġid tal-abitanti ta' dan ir reġjun ta' dan il-pajjiż. Issa nixti immur lura għal dak il qalet il-Kummissjoni malaj malajr. Għaw ksur tal-Konvenzjoni ta' Arus Iva qed issir eh, violazzjoni ta' dil konvenzjoni għaliex qatt ma kien hemm konsultazzjoni pubblika u l-Kummissjoni kif tista' taqbad u t-deċidi li ma kienx hemm violazzjonijiet. Din hija kwistjoni li jiena qed insegwiha mill-qrib ħafna u win insegwiha mill-bidu nista' ngħidilkom illi dawn il-konsultazzjonijiet qatt ma seħħew qatt ma tajna każ tal-opinjoni ta' ċittadini illi huma imħasbin dwar il-erda ta', dan, ta din iż-żona illi jista' eh, jintuża b'mod differenti. Issa, dan ix-xogħol illi saru li suppost sar fir-rispett tad-direttiva eh, tal-2011-42 il-Kummissjoni għandha tara jekk id-direttiva ix edha tinkiser jew le. Fil-petizzjoni intqal illi ma sar ebda eh, eh, evalwazzjoni ta' l-impatt fuq l-ambjent u l-Kummissjoni qalet li le marraċ illi kienem xi violazzjoni ta' xi direttiva, forsi l-Kommissjoni għandha tħares iktar bir-reqqa biex tara jekkux vera illi m'hemmx violazzjonijiet. Signora President, skużawni jekk qed ndumu iktar milli suppost, ma din hija xi ħaġa li hija verament importanti irrit najdilkom il-15 il-sena ilu kienem l-istess investitur, l-istess tattika intużat e, u dan dik id-darba kienet fil-reġun ta' Marussja e, imbena ċentru kummerċali kbir illi eret e, dik iż-żona. Er, erida mill-perspettivi mil, kollha. Sa kienet ċaħġa verament ta' tal-mistħija li kulħadd qabel illi ma messit ma missitx saret għaliex kienet fil-fatt illegali. Istax, x'qed jippruvaw jagħmlu? Meta il-Kunsill tal-Istat iddeċida li dan l-ċentru kummerċali kellu uh, jitwaqqa, iddeċidew illi ma jħallsux multi l-investituri. Mela, u nies illi jaġixxu b'dan il-mod għanna inħarsu in il-propieta il tagħna, inkella aħna x'qegħdin namlu għaw. Hemm tawiċ ta' kompetizzjoni eh, jiena ma nistax eh, inwieġeb imma hemm il-prova li ċerti pajjiżi barranin jridu wkoll jipparteċipaw f'din il-sejħa għal l-offerti u rajna xġara fil-fatt kien f'ħafna eh, eh, gazzetti barranin kien hemm artikli fuq dan is-suġġett. Il-Kummissjoni għandha tiċċekkja jekk il-kondizjonijiet għal kompetizzjoni ġusta ġew rispettati skont it-trattati. Jiena ma smajt il kummissjoni tajt xejn fuq dan u qabel ma nikkonkludi, Sinjura President, irrit immur lura għal ksur ta' l-artiklu 107 ta' Trattat dwar tħaddim tal-Unjoni Ewropea li il komissjoni qed tajt li m'hemmx għalfejn illi eh, tindaga fuq il-ksur jew it-tawiċ tal-kompetizzjoni. Jiena naħseb illi iva għandha tindaga l-Kummissjoni aħna nafu li eh, fil-Greċja bħalissa beħ eh, ta' assi pubbliċi proprjetà pubblika Mela, Sinjura President, jena naħseb illi fid-dawl ta' dan kollu illi smajna li din il-petizzjoni għanda tinala, rridu nkomplu nindagaw għand il-petizzjoni għanda tibqa miftuħa u eh, għanna nieħdu dil petizzjoni bis-serjetà għanna morru naraw bajnejna fuq il-post naraw il-realtà li qed nippruvaw niddeskrivulkom hawnhekk, ir-realtà li qed nippruvaw nippreżentaw. Għalhekk jiena naħseb, Sinjor President, illi għandna ikonna ukoll diskussjoni fil-plenarja namlu mistoqsija orali Eh, fuq di kwistjoni ta' l-ikon u l-affarijiet kollha li huma dejjin fil-Greċja bħalissa. Me tan milajo antropos me Mela, meta n-nis jitkelmu b'tant eh, passjoni ma niddejaqat nismakom. Grazzi ħafna. Issa, is-Sur Kirkos. Grazzi ħafna, Senjura President. Miss Sur Marja Sina naqbel miegħek dwar dak illi intijat fuq il-gvern Grek. Iżda jina marriċ nakkuża il rappreżentant tal-Gvern Grek hawnhekk għaliex diġà qiegħed pożizzjoni diffiċli bħalma qalet il-kollega eh, din hija żona fejn il-prezzijiet tal-proprjetà huma għoljin ħafna u sfortunatament issa hemm eh, eluf ta' refuġati illi eh, din jużaw din żona li kienet maħsuba għal użu ieħor. Il-gvern il-gvern tal-lum, tal-ġurnata, eh, kien kontra dan il-proġett u kien jisu dak li kien qed ħares l-interessi pubbliċi jipproteġi iż żoni pubbliċi wkoll u meta mbagħad gvern eh, ikun elett eh, ibiddel id-diska tiegħu jinsa l-affarijiet li kien qed jipprova jiddefendi jabbanduna l-ċittadini illi kienu edin eh, jorbtu fuqu u it-tradijom biex najtek. Eh, issa il-gvern prezenta dan it-test u dim il-parlament u għadda maġġoranza il-deputat eh, ministru tal-ekonomija kienet diġa tkelmet, il-Ministru tal-Ambjent u kol kien qal illi dawn l-investimenti kienu se jkunu eh, kompensati. U ma wasilna fl-ebda pjan, gvern irnexxilu jeleb il- diffikultajiet u test ġi votat maġġoranza kbira fil-parlament. U mbagħad eh, ġi deċiż li jawtorizzaw dawn investimenti. Jiena ma nixtieqx eh, ngħid najt eh, illi mannix inkunu entuzjasti fuq, ma rridu nejnu illi noħolqu xogħol, però wieħed mill-raġunijiet biex innaqsu il-qat huwa illi noħorġu illi namlu investimenti privati. Issa bil parteċipazzjoni ta' ċittadini nistaw nimxu l-qoddim bħad dawn ċittadini illi eh, jiġu għawnek, li ġew għawnek il-lumu li firmaw din il-petizzjoni. Nistaw naraw fl-imkien kif nistaw naġixxu. Dak li mannix huwa master plan illi mm, li għadu maġiċ adottat la mill-reġunu laqqas mill-Ministeru tal-Ambjent. Din il-ġlida rridu nkompluha biex nevitaw illi jisiru eh, attivitajiet illegali Umbat fuq dak li għandu xieqsam għal protezzjoni ta' zoni tal-kosta u eh, tal-bahar ma rajniex li hemm krizi, però dawn huma zoni li rridu niproteġġu. X'inhuwa il-vantaġġ il biex ikun hemm investimenti li ikun hemm kuntest fiskali stabbli, li ikun hemm kapaċità politika u organizzativa biex inkunu nistgħu nimxu. Uh, dawn huma elementi li m'għandniex u dawn huma propju l-elementi li rridu niġildu kontra tagħhom il-ċittadini Griegi. U kull ma jistgħu jagħmlu huma li jikkontrollaw l-azzjonijiet tal-investituri. Fik li mieħor u biex nagħlaq. L-ispejjeż illi saftit momentilu kienu ftit imma issa u mawlin ħafna. Jiena nistanajt fuq dan illi l-importanza ta' investiment jiddependi mill-interess tal-investituri l-oħrajn. Hawnhekk għandna investiment minn għand soċjetà waħda biss u nafu li dawn il-fondi se jiġu imħalsin għal l-art u dina se tkun parti zaħira għal minn dak li se minn dak li se jiġi investit biex jamlu profit u jġib anki benestri għal għal ċittadini u anki għall-ambjent. Aħna irridu nikkonċentraw fuq dak li nistaw namlu mux fuq il-ħolm. ma nistaw namlu xejn. Issa għaw kollega ġermaniza li tixtieq titkellem. Ser naddi eh, kelma lil Juska biex ma jkollniex kumitat Grig biss, però wieħed Ewropew. Grazzi, jina impressionata ma kontx naf li titkellem il grig Skużani ma fimx dak kollu li għed. Kien hemm ħafna sforz fuq din kwistjoni anke mill-perspettiva tal-ħodor Sema ħafna però irrid nidħol fid-dettall dwar kwistjoni ambjentali. Waħed wieħed tħassib prinċipali tagħna u li skont il-liġi ambjentali u memx għalfejn nsemmi direttivi kollha, suppost ikun hemm evalwazzjoni ta' impatt ambjentali li huwa relatat mal-direttivi direttiva tal-abitat. Għawek qed inħarsu lejn l-abitat ambientali hemm il- fil-Posidonia zona tal-ilma u hemmhekk irid ikun hemm evalwazzjonijiet skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Dan kollu ma in inkonsiderazzjoni mill-Kummissjoni, però jekk qed nifhem sew li l-Kummissjoni inti fir-risposta tiegħek qed li dan għadu ma sarx, jiġifieri m'hemmx ksur, però jkun tard wisq meta jsir il-ksur u meta dannu jsir għaliex il-punt tal-evalwazzjoni u li jsir qabel il-ħsara u jekk isir il-ħsara mhux faċli li traġaħalura. Għalek Għalhekk fil posedonia irridu dan li jsir qabel inutli li l-affarijiet isiru għar li l-ħsara tkun saret, din eh, zona żona mhix protetta taħt Natura 2000 Però din mhix problema kbira għaliex din hija anzi din hija problema għax din hija żona li għandha tkun taħt natura 2000. Forsi il-Kummissjoni l-ewwel trid tħares lejn il-kwistjoni dwar jekk l-obbligi nazzjonali li għandhom x'jaqsmu ma' zoni ta' natura 2000 jekk intlaħqux kollha natura 2000 mhix xi ħaġa li ivvintajna l-bieraħ Nija, kwistjoni illa suppost saret żmien ilu. Għalhekk jekk il komissjoni taħseb illi din mhix żoni ta' natura għalfejn m'għandix bżonn ċertu protezzjoni, naħseb illi mhux qed iħarsu lejja f'perspettiva holistika għalx iż-żona hija supposta taħt natura 20 però mhix iddikjarata. Għalhekk għandhom għanna segwu ir-regoli li għaw taħt natura l-fejn. U importanti illi ninvolvu il-komunità legali fuq l-għajnuna statali rrit nġbet l-attenzjoni tal-Komissjoni li kienem kasu kol fi Franza is Societe Nazjonal Maritim kien hemm biss wieħed illi laħaq il-kriterji kollha imma ma jfissirx li għajnuna statali ma tistax tiġi involuta għaliex huwa proċess ta' offerta ta' sejħa l-offerti. Jekk iħarsu lejn dan il-każ mhix ċerta jekk l-argument ta'kom irreġġix il-ħin kollu aħna nirrikjedu li d petizzjoni tibqa' miftuħ u nistaqsu l-Kummissjoni sabiex tipprovdu aktar informazzjoni fuq jekk il- il- iż-żona għandix taqa taħt natura 2000. Għax dan kollu se jkollu ħsara kbira fuq il-Posedonja jekk isir. Dan huwa każ interessanti għaliex il- diskussjoni hija parti mill mill-pakket. Din naħseb li huwa każ speċjali. Irridu nistaqsu li l-grupp speċjali fuq il- revizjoni tax xogħol irridu naraw li jekk qed issir sara bil-politiki bħala istituzzjoni ta' Ewropej qed nagħmlu u qed nmorru kontra l-liġi Ewropeja aħna qegħdin f'sitwazzjoni ridikola illi m'għandix issir. Irridu nikkonsidraw dan għall Parlament Ewropew għax għalina importanti li l-liġi Ewropeja tkun segwita mill-istituzzjonijiet grazzi minn ġdid lill-petizzjonanti. Tajjeb u bekk nagħlqu l lista ta' kelliema fuq dan is-suġġett u rrid ngħidilkom illi mux se jkun faċli li nqassar, però ser nagħmel dak kollu nista' b'għajnuna tagħkom. Dan huwa dwar l-evalwazzjoni ta' impatt ambjentali li mhix qed hemmhekk. Skużani ma nistax nerġa' nagħtikom il-kelma tajtkom il-ħin sabiex titkellmu bħal kulħadd u ma nistax nerġa' nagħtikom il-ħin sabiex titkellmu. Se nżommu l-petizzjoni miftuħa u nixtieq nindirizza ittra lill kumpanija privata li firmat dawn il-kontratti sabiex nistaqsi għall-opinjoni tagħhom għall kwistjonijiet dwar il-kwistjonijiet imqajma fil-petizzjoni speċjalment meta niġu fil għall-konvenzjoni Orhors. Għaliex tikkonċerna dettalji ta' dan il-proġett illi s-ser jkollhom impatt dirett fuq il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Din hija l-konvenzjoni u rridu inħarsu lejja qabel ma nieħdu xi passi f'din direzzjoni. It-tieni punt, anzi tieni konvenzjoni illi kull kumpanija trid tkun konformi magħha hija l-Konvenzjoni ta' Firenza u din hija il-Konvenzjoni tal-Ambjent Ewropew tal-pajsaġġ Ewropew jekk nidirzaw din litra l kumpanija u l-autoritajiet Greki ġifir il-Ministeru tal-Ambjent, il-Ministeru tal-Finanzi sabiex nistaqsu l-opinjoni tagħhom fuq din dawn il-kwistjonijiet partikolari il-petizjonanta et tajdilna dwarhom jiena wkoll nixtieq niżgura li dak li ngħidu fl-ittra ikun illi l-evalwazzjoni ta' fuq l-ambjent għandu jkun konformi mal-liġi Ewropeja u direttiva trid tiġi rispettata u implementata. Ser nagħmlu dan u barra minn hekk jiena nixtieq okkażjonalment ninvolvu wkoll il-Kumitat tal-Ikon għal parti finanzjarja ta' dal-punt. Kollegi, naf sertajt, sertajt li jridu mistoqsija orali, però ma nistax nitu deċiżjoni fuq dan bħalissa. Ser nagħmlu dan meta jkun hawn koordinaturi Le, jenna tilkom li aħna naf li se tiddiskutu bejn il-koordinaturi, imma jiena rrid komplima dak li kontattajt inti irridu nidħlu aktar fid dettall ta' dil-kwistjoni tal-għajnuna mill-istat għaliex bid-dejta li eh, irċivejna b'dawn l-eżenzjonijiet fiskali. Eh, naħseb illi din hija xi ħaġa li trid tiġi studjata il-Kummissjoni trid ittina tweġiba fuq dawn l-affarijiet. Imma bżonn ukoll li l-awtoritajiet Griegi ukoll eh, iwieġbu. Jiġifieri aħna għandna l-ewwel impressjoni, kellna l-ewwel round ta' diskussjonijiet imma la darba jkollna tweġibiet kollha e, irridu nerġgħu niddiskutu. Sinjura Kelle għajmet punt fuq dan Xaħġa ħaġa li diskutejna hawnhekk għaliex hawnhekk fil-kumitat ħafna drabi jkun hemm konflitt ta' interess kommissjoni kummissjoni kollha stat membru tal-Trojka illi imponna dawn il-different dawn l-affarijiet il mbagħad bħala gwardjan ta' trattat tittarek il-liġi tal-Unjoni Ewropea qed tiġi irrispettata. Intom eh, ippreżentajtu prezentajtu proposta eh, u eh, Wara li nisimaw li konna tweġibiet, un bat naraw x'nistgħu nagħmlu. Sa sef karix sopara pulija tir ta' test εδώ στην Επιτροπή μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή, καλό ταξίδι πίσω στην Ελλάδα. Grazzi ħafna mela tal-li eh, nawguralkom il vjaċċettajja plura fil-Greċja u nawguralkom ħafna xemx. Sas efkaristo ke ta' proforume, now we will move to a complete. Issa ser naddu għal petizjoni differenti hija wieħed ħamsa eh, wieħed seba tal-2012 u l-punti kollha li huma nizla taħt punt 18. You know, this, at this moment, I am really convinced that we Jina konvinta illi rridu nibqa' għadajin għaliex l-interpreti ser jifqu fis-sitta u nofs u se jkolli mur laqa oħra għalhekk palissa jiena kuntenta li nilqa il-petizzjonanti u il-koll flimkien natikom ħames minuti aħna eh, ngħadu tal-ħin lill-petizzjonanti imma intom qegħdin ħafna għalhekk tridu taqsmu l-ħin bejnikom. Natikom il-kelma. Kuminċo jo? Nibda jiena. Bellandi, jiena nirrappreżenta li Stefano Giovannini. Aħna fil-laqa fismih preċedenti ta' dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet, l-ħarħadna li ħarħaġa li għadna, sospendejna l-petizzjoni biex naraw x'kienet il-sentenza tal-Qorti Ewropea. Il-Qorti Ewropea għalet fil-punt 43 illi fuq dak li għandu x'jaqsam fuq il-fat jekk dawn il-konċessjonijiet u għandhomx ikunu autorizzazzjonijiet limitati u għal dastant parti mill-artiklu 12 ta' direttiva, dan jirrigwar dan dinja kompetenza tal-imħallef nazjonali u dan jfisser illi il-Kommissjoni Ewropea meta għamlet eh, ksur, proċedur ta' ksur kontra l-gvern taljan eh, għamlet l-autorizzazzjoniet kollha ġabitum kollha fuq l-istess livell. Waqt li l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea eh, f'din is-sentenza qalet illi regola fondamentali hija illi kemm għandhom idumu dawn il-konċessjonijiet dana jista jiġi imġeddet kull darba li il-persuna beneficjarja tista tistenna illi l-autorizzazzjoni tiġi imġedda u allura għamel investimenti li kellu bżonn biex imexxi l-interess tiegħu. U nistgħu ngħidu għal din ir-raġuni illi l-orti tal-ġustizja ma taqbilx mal-Komissjoni Ewropea fuq dan il-fatt. U allura edha t-introduċi dmir ta' protezzjoni għal eh, il-persuni titolari tal-autorizzazzjoni. Dan l-aħħar konċett jista' jiġi spjegat aħjar bil-klim tal-Komissjoni stess għala. Għaliex meta l-orti jikorreġiruħu l-orti tal-ġusti mux il-kommissjoni. Meta l-orti tajt li jem dubju li nistaw naplikaw l-artiklu 12, irridu naraw jek nistawx naplikaw l-artiklu 49 fuq il-libertà ta' stabiliment u jittintroduċi l-kunċett ta' ta' affidament legali tal persuni interessati li għandhom bżonn anki l-investimenti tagħhom eh, jihdu jihdu, jihdu eh, profitt eh, minnum u għandhom bżonn anki ta' interess transkonfinali ċert. U dana u jidħol fil-liġi tal-komunità mill-1984 law biss waqt illi il-konċessjonijiet kollha li qed nitkellem fuqhom tiqiena jiddataw jiġu minn qabel din id-data. U m'għandix iktar xnajt. Eccellenti, issa naddu l-kelma l-Kummissjoni Paolo Lavaggi. The floor goes to the Commission. Naddu l-kelma l-Kummissjoni. Grazie ħafna, Signora President. It-tini petizjonant jinaħsibt ħsibt illi kontu spiċċajtu mela tkellimint l-ewwel. Insellem il-kulħadd aħna konċessjonari italjani namlu denunċa kontra il- eh, il-fat li il-direttiva Bolkenstein mish qed tiġi applikata eh, eh, illi qiegħda timxi tra drittijiet fondamentali fil-karta tal-Europa, dritt tal-proprjetà u dritt tal-xogħol. Dana għaliex l-Istat Taljan kontra il-kumpaniji tagħna ta' proprjetà privata li huwa l-uniku mezz ekonomiku għal familji tagħna billi eh, aħna qed nirriskjaw nitilfu l-investimenti ta' tliet ġenerazzjonijiet il-xogħol, id-dinjità, id-djar tagħna li għandna mortgage fuqha għaliex l-istat qabel kien hemm eh, possibilità li nkomplu eh, għal eh, kumpaniji tagħna u anki l-investimenti li kellna minn dik id-data l-qoddim. U bekk jekk eh, din id-direttiva li qed interpreta qed jinterpreta l-istat tagħna blod żbaljat u eh, waqt illi eh, hemm proprjetajiet oħrajn 4000 km ta' kosta fl-Italja li jistgħu jiżviluppaw minflok ma jiżviluppaw il-proprjetà il tagħna. Aħna kull ma irridu namlu illi Eh, kull ma għedin jiproponu ma li jamlu investituri ieħor minn flok minn fokna minn flokna eh, il-direttiva Bolkistan miex immirata kontra eh, kontra grupp ta' mikro intraprizi imma l-idea lan tal-direttiva jgħali li u impigi ġodda f'dawk il-żoni, specialment meta wieħed is li hemm 4000 km ta' kosta illi wieħed jista' jiżviluppa eh, illi jista' jagħti benefiċċju lil eh, Ewropej kollha. Grazzi ħafni. Issa jiddispjaċini li eh, ħalli tkun tistennew, però għandil kemm il-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Sinjura President. Iva, ovvjament il-Kummissjoni fil-pozizjoni taħħa skont il-sentenza reċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja li tagħmel sitt punti. Id-direttiva hija qabli kabli u l-attribut kompetittiv ta' din il-konċessjoni hija relatata ma' żewġ kondizzjonijiet illi il-petizzjonijiet fil-fatt qalu tkellmu fuqhom. Artiklu 12 huwa applikabbli għalhekk hemm skarsità ta' soċjati u l-awtoritajiet nazzjonali jridu eh, jivvestigaw u jekk ma japplikax artiklu 12 hemm it-trattat li japplika li jgħid li f'kull każ irrid ikun hemm ċertu interess transkonfinali. Issa bħalma qed il-Komissjoni taqbel ma' il-pozizjoni. L-unika problema tal-Komissjoni i u din kienet il-problema għabbażi tal- eh, ksur dak iż-żmien i li il-leġiżjoni fl-Italja hija orizzontali applikabbli għas-sitwazzjonijiet kollha. Il-qorti tajt illi dan anzi li irrid trid issir eżaminazzjoni każ b'każ il-Kummissjoni taqbel mal eżaminazzjoni każ b'każ meta l-kundizzjonijiet rikonoxxuti mill-qorti bħala kondizzjonijiet illi ma japplikawx għal sejħa ta' offerti kompetittiva Kull l-Komissjoni tista' taqbel mad proċedura, però ovvjament ma tistax tkun leġislazzjoni li hija applikabli orizzontalment għal situazzjoni kollha din trid tiġi eh, verifikata każ f'każ. Grazzi ħafna kollegi. Il-kollegi u um mill-Kamra mhux kumitat Taljan eh, tixtieq titkellem min inti jekk jogħġbok. Mikrofonu għal-kellim. Ma jistax. Inti petizzjonant? Iva. Mela naddila il-kelma jekk jogħġbok taqbix iż-żewġ minuti. Be very quick. Buon pomeriggio. Insellem. Jiena Betty Flavio. Jiena qed eh, ninterpreta hawnhekk il-ħsieb ta' ħafna kollegi tiegħi. Jiena prezentajt petizzjoni u għandi bar ristorant frimini fuq il-xat illi jina xtrajt b'sagrifiċċju kbir fl-2000 minn is-sur Bezik Mustafa illi huwa ċittadin ta' Serbia. U dana biex nura, nuru illi mawx, għat ma kienem limiti ta' tħul għal suq tal-intraprizi tal-bahar, tal-, -tal, -tal taxxat fl-Italja. Issa l-Istat Taljan ikkanċellalna eh, aħna illi aħna konċessjonarji antiki e, e, kanċellanna id-dritt familjari ta' mikro intraprizi illi kena bċertezza legali. U issa qed jagħmlu għal intraprizi tagħna qegħdin jagħmlu il-sistema ta' offerti anki jekk aħna maħniex intraprizi falliti et joproponi rkant fuqna. Il-ħaġa li illi, illi tasibna hija l-illegalità anki fil-ħruġ ta' autorizzazzjonijiet turistiċi fl-Italja. Sfortunatament l-assoċjazzjonijiet tal-mafja edin jinvestu ħafna flus. Flus illi huwa riċiklat qed jinvestu f'intraprizi turistiċi u hemm ħafna politiċi u funzjonari li ġew arrestati fil pajistana u fil-, -pajistana, u fil Eh, fl-intraprizi tagħna qegħdin jagħtu servizzi, servizzi pubbliċi li ma m'għandhomx spiża għall-istat Taljan u għall-komunità eh, servizz ta' eh, rescue fil-bahar ta' ta' tindif tal-xatt u anki il-protezzjoni kontra l-erosjoni u anki s servizzi anki ta' eh, ta' iġen u servizzi ta' sikurta. Aħna pratikament l-ewwel nies li qed niproteġġu l-xtut tagħna. U hemm ħafna servizzi oħrajn li nistan impoġġi fil-lista. U meta napplikaw b'mod ġust id-direttiva Bolkenstein, nistaw niżviluppaw il-reġuni fil- eh, fil-nofsinar tal-Italja li hemm eh, ħafna eh, verament sbiħ. Il-President interrompi l-kallim, jiddispjaċini rridu nalqu. Grazzi ħafna. Nishtiq ngħid l-aħħar ħaġa. Fi Spanja għamlu estensjoni għal 75 sena il-propieta eh, u ikkonfermaw il-kunċett ta' proprietà privata. Il-proprietari tal eh, ta' djar fl-Italja u fl-Ispanja għandhom and, l-istess drittijiet eh, skont il-karta fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Aħna nittamaw li l petizjoni tagħna jiġu mill qua u nixtiequ li l-Kummissjoni titċaqlaq biex il-gvern taljan jirrispetta l-artikolu 7, 16 u 17 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. U fuq dak li għandu xjaqsam mal-proprjetà privata, nirringrazzjakom u nitlob skuża għandi ħafna affarijiet xnajt dawn il-liġijiet mandom xejx jaqsmu għawnek eh, eh, uh, uh, mumiex edin nħolqu prodott uh, edin jeqirdu eh, eh, patrimonju li kellna eh, li għal 50 sena aħna investejna u biex wieħed joħloq kumpanija għandek bżon ta' snin u biex wieħed jum wara liħor irid ikollok impjegat ġdid. Imma biex wieħed jeqrida din il-kumpanija m'għandux bżon ta' żmien. Kull ma jistgħu jagħmlu huma jistgħu joħolqu ta' xi ġodda u jena nittama li l-Unjoni Ewropea tkun tista' tkompli. Grazzi ħafna tal-kontributi, grazzi ħafna. Issa niftħu il-kelma għal kollegi. Hemm kollega wieħed bħalissa hawnhekk. Mela, issa nixtieq nadi il-kelma lura lilek. għal petizjonanti jizom fil-qosor. Alla kommissjoni. Jena xtaqt nitlib l-kommissjoni illi hija lesta tikkonsidera leġislazzjoni li ma tikkonsiderax b'mod orizzontali il-konċessjonijiet kollha ħedejn fuq il-baħar Taljani imma jistgħu jħarsu każ b'każ kif qed tajt il-qorti Ewropea biex jaraw dawn il-konċessjonijiet u miex qabel jew le L-introduzzjoni fil-liġi eh, fil-liġi eh, um, tal-Komunità Ewropea tal-1984. Grazzi. Grazzi għanna u koll rappresentanti mill-Parlament Taljan u nishtiq nadil kelma l-Nikola Minassi għal zoċ minuti. Grazie, signora Presidente, grazie. Presidente. President. Grazie l-ċittadini italjani prezentjaw u anki l-Kummissjoni Ewropea. Minnaħa tal-Gvern Taljan l-uniku element li aħna nixtiequ nisħu fuq huwa illi peress illi hemm sentenza tal-Qorti Ewropea u wara kollox kienu anki żewġ kawzi li kienu seħew fl-Italja, e, e, huwa ovvju illi l-Italja għandha tfittex mod biex tapplika din is-sentenza. U għastant għandha bżonn ta' liġi ġdida. Għan mil gvern hemm kuntatti mal-Kummissjoni Ewropea biex jifmu kif nistgħu aħna nrispettaw din is-sentenza l-ġdida. Il-problema bla dubju huwa li nsibu bilanċ bejn il-kriteri differenti e, illi semmi il-qorti, ċo il-kriterju tal-iskarsità u tal-interess transkonfinali il-gvern jaf illi dan huwa settur importanti ħafna u l-ekonomija nazzjonali e, tibbaża ruħa fuq u hemm ħafna hemm eluf ta' familji intraprizi żgħar u hemm ukoll effett fuq il-protezzjoni ekoloġika tal-kosti. Anki dan huwa element importanti, Ridu nsibu bilanċ bejn elementi differenti illi semmit il-Qorti Ewropea e, fl-applikazzjoni tad direttiva direttiva mill-punto di vista tal-gvern tal-jan, aħna nixtiequ nisqu li dan dinja sentenza li għandha impatt għawi anki barra mill-Italja li tirigwarda il-każijiet kollha ta' konċessjonijiet eh, tal-xtut fl europa kollha. U mm, fil meta nitkellmu fuq il-bilanċ tal-kompetizzjoni u fuq il-ftuħ tal-pajizi kollha tal-Ewropa. E, irridu e naraw kif dawn l-aspetti se jiġu applikati anki barra mill-Italja. Aħna ma nixtiequx li s-suq Italjan se jkun iktar e, e, miftuħ minn dak ta' pajjiżi oħrajn. Aħna fiduċużi e, illi fid-dialogu li se jkun hemm mal-istituzzjoni Ewropea aħna kun attenti li l-Parlament Ewropew eh, qed iħares lejn din is-sitwazzjoni u nittamaw li n-negozjati jista' ikollhom riżultat pożittiv u li nistgħu nilħu anki eh, eh, ta' bilanċ għal pajjiżi kollha, l-istati membri kollha. Grazzi. I thank you very much. Nirringrazzjak ħafna. Issa nixtieq nikkonkludi peress peress li għandna sentenza ġdida mill-qorti, din mhux qed tindirizza jew tmur favur il dak li jgħidu l-petizjonanti, però il-bażi ta' dissendenza trid tkun evalwata bisħi qabel ma nagħmlu deċiżjoni Rrid inżomm il-petizzjoni miftuħa u f'isem il-kumitat għand intenzjoni illi nerġa' ndur għall kummissjoni meta jkunu għamlu evalwazzjoni sħiħa ta' sentenza. Dan jieħu f'xifti tal-ħin ta' żmien. Meta eh, l-evalwazzjoni ssir sħiħ, aħna jkollna informazzjoni aġġornata minn il-Kummissjoni dwar kif għandhom l-intenzjoni li jipproċedu Barra minnek naħseb illi għanna u koll nisudjaw il-fat illi kollega ta' Sinjura Bizotto riċentament poġġiet, anzi resqet t mistoqsijiet lill kummissjoni Ewropeja. Fawissu um, m'hemmx risposta sissa, però naħseb irridu naraw ukoll risposti sejna tawla. meta jkun hemm evalwazzjoni bisħieħ ta' sentenza tal-qorti minnaħ tal-Komissjoni huma jinformawna u naraw kif nistgħu nipproċedu imma għalissa dan biss nistgħu nagħmlu. Nirringrazzjakom kollha talli ġejtu hawnhekk ġewwa Brussell mill-Italja sabiħa. Il-vjaġġi Plura u darba li jmiss nisperaw li l-bajiet kollha ikunu eh, f'pożizzjoni aħjar għaliex l-Italja hija part importanti mill-Ewropa, speċjalment għalina li noqogħdu fit-Tramuntana, għalhekk grazzi ħafna. U l-kollegi, eh, lejla tajba u narakom.